Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to the ample meeting. And um, I will... Mela, sinjuri, jena ħaniħu post sinjura Nikol Sinova l' ħin sama terġa lura magħna ħanibdew punt numru 17 is-semestru eh, Ewropew għal politika ekonomika, il-koordinament, l-impjiegi u l-aspetti soċjali. Mela, ħanitkellmu fuq dawn l-aspetti fl-istħarriċ fuq il-tkabbir għal-2020. Ħanibdew bis-Sinjura Dobrev, Klara Dobrev. Nista' ngħaddi l-kelma lilek bħala rapporter jogħġbok. Grazzi ħan nitkellem bl-Ungeris, jekk ma jimportax. Uh, eh, headphones. Um, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Grazzi ħafna, President, tal-li għaddejt il-kelma. Mela, jek permetti li xtaqt nibda billi najt ftit fatti l-ewel. Mill-esperienza li ksibna f'dawn l-axar ftit snin, irrealizzajna li jekk tares lejn dawk li huma f'qar jew inkella għandhom għandhom tħul baxx, is-sitwazzjoni tagħhom ftit li xejn marret tal-aħjar. Sfortunatament hemm ħafna nies li għandhom paga baxxa u dak in-numru qed dejjem jola. id diżugwaljenza dejjem meta tiżdied. U dan qed jaħdem kontra il-kompetittività tal-Unjoni tagħna hemm ħafna persuni li ma tantx għandhom ħiliet u għalhekk ftit li xejn jirnexxielhom jiksbu eh, pożizzjoni aħjar fis-suq tax-xogħol. Naturalment, il-periklu huwa illi dawn il-persuni eventwalment eh, jaqtaw lura U din hija li tħassibna ħafna jekk aħna eh, rridu nitkellmu fuq Ewropa kompetittiva. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa dwar il ġdida kontra tibdil fil-klima, naturalment dan huwa importanti ħafna lina l-koll. Pero aħna bħala politiċi waħedna ma nistax nagħmlu kollox, għandna bżonn najnuna ta' ċittadini Ewropej. U għalhekk hemm bżonn illi impoġġuhom f'pożizzjoni biex ikunu jistgħu jaġixxu huma wkoll fuq bażi ta' kuljum irridu natuhom l-odda biex eh, jirnexxilhom eh, isaħnu djarhom u jew ikollhom biżejjed ħwejjeġ x'jilbsu. Issa sfortunatament però qed naraw ħafna xogħlijiet eh, jintilfu u dawn il-persuni għalhekk xejn ma qed nikkonvinċuhom bil-miri tagħna. Aħna għek nistgħu nagħmlu ħafna progress imma jekk in-nies ma jkunux favorina ma tantx ħanaslu l-bot Jekk mhux se jirnexxielna nippjanaw tranzizzjoni tajba u ġusta mela l-ambizzjonijiet tagħna ħajsfaxxaw fix-xejn. Meta nitkellmu f'Ewropa Soċjali, ifisser li rridu niffukaw fuq l-aspetti soċjali tal-Green Deal. U għalhekk jiena fir-rapport tiegħi mingħajr ma noqgħod induru kollu, eh, permettu li nitfadaw fuq eh, xi punti ewlenin kien ħarsu lejn is-sistemi fiskali u ta' benefiċċji tal-istati membri irridu niskuraw li dawn ikunu jaħdmu b'tali mod li jeliminaw kemm jista' jkun id-diżugwaljanza. Irridu nibdew naħsbu fuq li niffissaw standard Ewropew hawnhekk irid ikollna strateġija ġenerali kontra il-faqar u bla dubju ta' xejn irridu nxamru l-kmiem biex niġġieldu kontra l-faqar fost it-tfal. Apparti minn hekk eh, fl-iskejjel ukoll hemm ħafna nuqqasijiet li rridu jkunu indirizzati. Iġifieri rridu insomma jnejna wkoll fuq l-aspett tal-edukazzjoni u tat-taħriġ dik hija parti mill-ġlieda kontra il-faqar. B'hekk biss eh, jirnexxinna nixprunaw l-iżvilupp tat-tfal. Għalhekk hemm bżonn li jkollna programm b'saħħtu eh, dwar il-garanzija għat-tfal. U ma nistawx ninjaraw lanqas is-suq tax-xogħol hemm ħafna avvanzi x'isiru diġà saru ħafna affarijiet, però għatfadal ħafna x'isir għaliex l-isfidi quddiemna dejjem qegħdin jevolvu. Irridu eh, namlu xi ħaġa biex iżjed tfajliet żgħażagħ jiksbu impjieg. Dan huwa grupp fil-soċjetà tagħna illi għandu eh, diffikultajiet speċifiċi. Barra minn hekk għandek dawk illi iridu jieħdu ħsieb eh, l-anzjani u nkella iridu jieħdu ħsieb it-tfal. Dawn huma persuni li għandhom bżonn appoġġ speċifiku biex jirnexxilhom isibu posthom fuq is-suq tax-xogħol u ma jitilfuhx. Dan importanti ħafna, irridu noħolqu opportunitajiet għal dawn il-persuni wkoll. Qabel xejn, irridu eh, intejbu il-servizzi eh, ta' childcare u anka servizzi soċjali. Kollox indika li fis-snin li ġejjin il-rata ta' tkabbir tal ekonomija ser tmajna xi ftit. U din hija xi ħaġa li l-istituzzjonijiet iridu jindirizzaw, iridu jaħsbu jkunu l-konsegwenzi ta' dan kollu. Iridu jiftakru f'dak li tellimna fil-perjodu ta' wara l-kriżi tal-2008. Hemmhekk limna illi ma nistgħux innaqsu mill-infiq soċjali għaliex issa nafu x'inhuma il-konsegwenzi soċjali li ġib magħha l-austerità, speċjalment fuq il-kompetittività fuq terminu twil. Jekk tħares lejn l-aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali, nirrealizzaw illi dawn huma kollha eh, kwistjonijiet eh, li huma importanti indaqs. Ma jistax ikonna Ewropa iżjed ekoloġika, iżjed b'saħħitha, iżjed ehm, soda mingħajr Ewropa soċjali. U dan huma dawn huma l-argumenti bażikament li jiena eh, inressaq. Tistgħu tresqu l-emendi sa' 28 ta' jannar, resquhom bl-Ingliż jekk jogħġobkom għaliex ma tantx tfadlilna żmien u nittamaw li bekk jena xinna nibatu messaġġ sot dwar kemm importanti l-Ewropa Soċjali. L-Ewropa Soċjali m'għandix sempliċement inżamm bħala priorità, ma bżonni li nagħmlu iżjed dwarha. Grazzi ħafna tal-li prezentajt inna la bozz tar-rapport issa. Ħanibdew bl-ewwel round ta' eh, skambju ta' opinjonijiet u ħanisimgħu l-ewwel lill-koordinaturi. Nibdew bis-Sinjur Ratke Kjoġbok. Ja, Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatter. Grazzi ħafna. Signora Presidentu, grazzi le rapporter al rapport u għaxxol illi għamiltu fuq dan is suġġett Grazzi u koll għal fazijieta tħejjija li fejn involvejtu il-Shadow Rapporters kollha. Issa, lura għall-ewwel diskussjonijiet illi kellna. Jiena naħseb illi fil-fatt l-affarijiet mixin fid-direzzjoni t tajba Hemm ħafna affarijiet inkomuni u jiena din l-impressjoni li ħadd meta kelli il laqgħa ma' Shadows u nawguralkom kull suċċess għall passi li jmiss. Kelli ma' li jmiss, jiena se nitkellem fil-qosor u eh, nirringrazzja l kollega Klara xogħol li għamlet fuq dan ir-rapport jiena meta tlabta tikteb ir-rapport ma realizzajċ li kien se jkollha toqgħod taħdem fil-btajjel tal-miliet kellha verament ftit ħin biex tagħmlu u għalhekk nifirħilha għax xogħol li għamlet sissa u l-isforzi tagħha Jiena m'għandix wisq xi ngħid fuq il-kontenut li forsi li minn issa sal-28 ta' jannar nistgħu forsi nabbozzaw xi emendi. Imma dana fil-diskussjoni mal-shadow rapporters u mal-rapporter. Naħseb naslu. Grazzi, is-Signor Van Grazzi, Signora President. Jiena rrit nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol li għamlet, xogħol li miexi fid direzzjoni tajba. Aħna kontenti li l-Kommissjoni Ewropea diġa eh, impenjat ruħa li tinkludi dawn l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibli fis-semestru Ewropew l-istrateġija għall-2021 eh, u kol miexa fid-direzzjoni tajba din l-istrateġija annwali edha fasta f'kuntest ekonomiku um, li huwa ċert xejn. U l-Kummissjoni trid daħal din l-istrateġija fl-istrateġija aktar kbira ġifiri il-patt ekoloġiku ekonomija baxxa fl-użu tal-karbonju missa qatt isir realtà jekk aħna ma nħallu l ħad barra u nagħmlu daffarijiet b'mod ġost. Irridu nejnu l-ħaddiema Ewropej biex jitalmu l-affarijiet li jridu jitalmu, nakkompanjawhom sabiex ikollhom xogħlijiet sostenibbli, nagħluhom ħarġu lilhom infushom jiksmu informazzjoni, jridu jużaw l-istrumenti li għandhom għad dispożizzjoni iktar iktar l-istati membri jridu jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet u proposti tal-Kummissjoni kwistjoni tal-semestru. Jekk joġbok, tkellem ftit aktar bil-mod. akkompanjament fi transizjoni ekoloġika ma jistax ikun bizzejiet flimkien ma dan hemm bżonn li konna Ewropa tal-ġustizzja soċjali kif tajt l-istrateġija annwali tal-Komissjoni li svilup tal-settur digitali għandu konsegwenzi fuq ix-xogħol jekk digitalizzazzjoni permetti wieħed jidħol fis-suq tax-xogħol il dawn persuni li huma beda minnu, xorta joħloq ħafna sfidi għal ħaddiema fuq il-pjattaformi, drittijiet soċjali u eh, drittijiet oħrajn minkejja tkabbir li kien fl-2020 l-ekonomija Ewropea xorta se tistaġna xifti tal-ek tal-kontest il-numru ta' persuni medda mill- mill-faqar, mod partikolari nissa għandhom uh, riskju edin friskju akbar u jistaw jispiċċjaw esklużi mis soċjetà lek irridu niġġieldu kontra il-faqar, irridu noħol u impiegi għazzaza, garanzija għazzaza u kondizjonijiet deċenti għal tfal kollha tal-għexin Eh, permezz tal-garanzija għat-tfal. Rridu namlu zaza, niskuraw li zaza ħikunu f'pożizzjoni illi wieħed jista' iħaddimhom. Barra minnek irrit eh, nilqaw koll l-ewel fazi ta' konsultazzjonijiet mal-imsieħba soċjali fuq l-orientament ta' qafas Ewropew għal paga minima f'kull wieħed mill-istati membri sabiex ikun hemm konverġenza soċjali il fuq Mbagħad hemm il-portafoll tal-Viċi President Eżekuttiv is-Sur Domowski ekonomija li taqdi il persuni u għalhekk aħna rridu nfakru u nsaħħu dimensjoni soċjali tas-semestru Ewropew sabiex issir strumenti li verament jaqdi Ewropa soċjali li um, tkun lesta biex tiffaċċa l isfidi klimatiċi u ta' digitalizzazzjoni. Se nressa emendi f'dan ir-rigward. Thank you, Umba. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lil Klara Dobrev għax-xogħol li għamlet. Jiena nilqa il-fokus dan l-abbozza rapport fejn qed nitolbu l-Kummissjoni toħloq qafas għal paga minima u li tala id-distak bejn il-pagi tal-nisa u tal-irġiel. Aħna l-ewwel net irridu nitolbu l-Kummissjoni biex tfassal qafas Ewropew għall istrateġiji nazzjonali għal dak li m'għandhomx dar u l-istati membri wkoll biex ifasslu strateġiji simili, miżuri proattivi u reattivi għabbażi ta' għabbażi ta' l-NGOs rilevanti ħajjejna u koll emendi fuq il-kwistjonijiet ta' disabilita u l-housing ħerqanin issa li konna l-laqat ma' Shadows u għal darbohra grazzi. We'll continue with Ms. Rell, please. Sir L. Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatterin, auch ich möchte... Grazie, President. Grazie ħafna għal rapport, Signora Rapporteur. Inti bdejt billi għat li l-patt ekoloġiku se jwassal għal tkabbir, benesseri u prosperità. Imena naħseb fil-fat li għal kontrarju, il-patt ekoloġiku se jeqret miljoni ta' postijiet ta' xogħol tajbin um, per eżempju fis settur tal-produzzjoni tal-vetturi, tal-faħam, 10.000 impik se jintilef fis settur um, tal-produzzjoni tal tal-karozzi skont studju li sar fil-Germania. Jekk inti taqta l-eruq ta' siġra tkun qed tagħmel ħafna ħsara u daw l-affarijiet hekk huma fil-fatt l-eruq tas-siġra tagħna. Fil-Finlandja l-housing se kellu jkun idea kbira u importanti naħseb irridu naraw għalfejn il- kera edha tola tant fil-Germania għalfejn in-nis qed iħallsu iktar fil-kera. naħseb illi huma l-interessi baxxi dan qed ikollu impatt għaliex din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn il-kera qiegħda il-ħin kollu tola. Immigranti mill-vant tal-Ewropa qegħdin jidħlu fis-swieq tagħna b'mod partikolari fil-swieq tal- tal-proprjetà u għalhekk ukoll il-kera qiegħda tola din hija raġuni oħra, waħda mill-ikbar problemi li aħna għandna. Grazzi. Grazzi għal prezentazzjoni verament ċara ta' dan ir-rapport. Mhux dejjem ikunu ċari daqshekk il-preżentazzjonijiet tar-rapporti u għalhekk nixtieq verament nirringrazzjak. Hemm xi eh, zoni li fejn il-proprjetà tiswa ħafna flus hemm min nies li m'għandhomx djar, eh, m'għandhomx dar, jew inkella persuni bil-disabilità, problemi ta' nuqqas ta' gwaljanza soċjali, problemi bil-kura jew l-indukrar ta' tfal, il-qat. Għalhekk naħseb illi Nistgħu ngħidu li s-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol Ewropew hija aħjar milli kienet fl-modi. Madanakollu nistaw najdu illi it kabbiru huwa aħjar li l-investiment soċjali sar fejn kien hemm l-aktar bżonn. Per eżempju, meta nitkellmu dwar dawk li huma fil-bżonn, garanzija tfal, il-paga minima. U eh, qegħdin nistennew bil-ħerqa is-soluzzjonijiet illi se jinsabu għaliex kollox jidher li isu għadu ħafna ġenerali u superfiċjali għalissa il-politika ta' kozjoni u il-livell ta' finanzjament għalija se jibqa l-istess jew għandu jibqa l-istess imbagħad qed nitkellmu dwar il-fond soċjali wkoll. U nixtieq naqbel mal-kollega Eh, u dak li qal fuq il-patt ekoloġiku. Aħna għandna bżonn ta' Ewropa soċjali li mbagħad iġibni għall mistoqsija Ewropa li ma tagħmilx fejn l-ambjent ikun imħares. Hija Ewropa illi tieħu ħsieb il-ħaddiema illi mhux bil-fors se jingħataw xi impjieg minn fost dawn il-ġodda li xanzi daw se jitilfuhom l-impjiegi tagħhom. Għalhekk iridu niżguraw li ħadd ma jaqalura, ħadd ma jintnesa u ħadd ma jkollu jaqbad tri differenti jew jażel karriera differenti għalhekk hemm bosta problemi soċjali differenti u rridu niżguraw illi mhux namlu minn mit ħaġa ħaġa waħda. l-Onorevoli Kosha. Grazzi. Dan il-rapport huwa segwit mill-Parlament Ewropew u eh, ilna nsegwuh. U din hija ħaġa importanti għaliex eh, dana jispjega il-pozizjoni tal-parlamentu qed nieħu gost illum qed ikonna din id-diskussjoni sabiex inkunu nistgħu nifmu aħjar l isfidi soċjali illi għandna qudiemna. Din hija biċċa xogħol verament importanti. U zgur eh, uh, illi se jkun hemm ħafna emendi li jitresqu. Jiena nixtieq li nisħu fuq tliet aspetti. Huwa importanti li r rapport ikun wieħed bilanċjat għaliex il-gruppi se jkunu maqsumin u mifrudin ħafna minħabba l-bossa kwistjonijiet illi jindirizza lek naħseb illi tistaw tistennew li se jkun hemm ħafna emendi. Kulħadd irid Ewropa soċjali ġusta u rridu mod ġust ta' kif nindirizzaw dawn il-problemi soċjali imma fl-istess ħin m'għandniex ninsew illi hemm l-istati membri għaliex aħna se jkollna naħdmu it fit mal-istati membri biex insibuhom dawn is-soluzzjonijiet jiena għandi tliet suġġerimenti illi nixtieq naqsamhom magħkom. Jiena naqbel li s-semestru Ewropew għandu jibqa strument ta' politika ekonomika u soċjali għal l-Unjoni imma nixtieq ukoll nagħti twissija m'għandniex nippruvaw nagħmlu iż fil-kuntest tas semestru Ewropew u lanqas m'għandna ninkludu wisq oqsma ġodda illi għandna nidħlu fihom u nesplorawhom, għandna nestenduh imma mhux b'mod indefinit. Ovvjament is-sigurtà soċjali hija fil-qalba ta' kollox meta niġu mbagħad għal paga minima. Niftakar meta konna qegħdin nisimgħu lil eh, kandidati għal kummissarji u l kommissarju nominat u stess kien qed jgħid illi ma ma kienx qed jara xi soluzzjoni li tkun ċerta 100% pereżempju fil paga minima. Um, per eżempju fil-Lussemburgu il-paga minima jata 2200 euro fix xar u mhux edha l-istess kullimkien u eh, għalhekk irridu nsibu soluzzjoni. Jiena lest illi nejn biex eh, jinħoloq għafas li ikun kopri l-bossa differenzi li jeżistu bejnietna li jun għal finanzjament tal koezjoni hemm ħafna proġetti kbar li eh, jaqgħu taħta u eh, dawn lejjum differenti miġburin flimkien jistgħu joħolqu problema jekk wieħed neħi l-flus mill-fond soċjali biex eh, jiddaħħlu jintnefqu fuq proġetti oħrajn, dana huwa periklu u jiena naqbel mar rapporte li qalet li aħna ma rridux nonfqu flus fuq affarijiet illi se jmorru kontra u jimminaw il-politika soċjali n-nies bid-diżabilità din ukoll hija kwistjoni oħra. Grazzi ħafna rrid infakkarkom illi l-iskadenza l-emendi hija 28 ta' jannar u mbagħad l-adozzjoni f'Emple tkun fil-20 ta' frar. Sinjura Dobrev xtaqt iżi ħaġa oħra? Le, jiena sempliċement rrit eh, nirringrazzjakom u ħerqan li konna kooperazzjoni ma' gruppi politiċi oħrajn eh, nittama li jirriżulta fi rapport b'saħħtu imma wkoll ġust. Issa il-punt 18 il-labbozz tal-rapport li suppost eh, kellu kellna nibdew fuq dan il-punt fil tlieta u nofs Mawx kulħadd għalhekk se jkollna nistennew. Almenu sakemm tasal il-Kummissjoni. U rapporter. Grazzi. Tajjeb, mela se jkollna nistennew.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 se jkollna bil-fors nistennew għaliex ix-shadow rapporteurs mhux kollha qegħdin hawnhekk u mhux sew illi nagħmlu dal-punt mingħajrhom mela ftit minuti oħra kjoġobkom.

Okay, dear colleagues, it looks like we are complete now. Tajjeb, kollegi, mill-li jider kulħadd issa jinsab magħna. Nirringrazzja anke lir rapporter li rnexxila tiġi anke qabel. Jiena nixtieq li neliminawa din il kwissjoni tal-ħin. Għax toqgħod torbotna u kapaċi naħdmu aħjar kieku bil-ħin. Issa, punt 18, ir rapport dwar il-Public Employment Services. Ser nati l mikrofonu mal-ewwel lir-rapporter. Grazzi tassew, Sinjura President. Se nitkellem bil portugis Grazzi tassew, Signora President. Jiena Kont kontent ħafna naħdem fuq dan ir-rapport. dwar il-liġi tal-impjiegi u id-drittijiet soċjali dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna ċittadini Ewropej. L-Ewropa mhix qed tilħaq l-aspettattivi taċ ċittadini tagħha fuq l-impjiegi u d-drittijiet soċjali. Iżda għandna nżommu f'moħħna Eh, illi hemm bżonn li naħdmu sabiex ikun hemm progress soċjali u ovvjament huma trattati li huma l-bażi tal-Unjoni Ewropea issa. Din il-proposta tal-Kunsill u l-Parlament rridu nżommu l qafas tal-2014. Jiġifieri rridu li nżommu dawn is-servizzi PES għaliex irridu ntejbuhom u e, naraw li ma huma dawk li parti minn dan in-netwerk. Din hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Ovvjament jiena nemmen li hemm vantaġġ għaliex il-finanzjament ta' dan in netwerk se jkun marbut mal-MFF tal-2021 u dak tal-2027. Kuntent ukoll li l-Kummissjoni daħlet referenza għal pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. jiġifieri l-anijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Ġifieri numru 3 u 4 tal-pilastru ta' drittijiet soċjali tal-Azzjonijiet Uniti Għalhekk importanti ħafna illi ikollna xi emendi xin resqu għandna 16 b'kollox biex nċaraw xi elementi tat-test. Wieħed rigward is-sostituzzjoni tar riferimenti għal lanijiet strateġiċi li madhom xi ġo aġġornati u anke li wieħed iħares lejn il-progress soċjali li jiena diġà semmejt. Dawn jinsabu f'artiklu 3 u mhux fit-Trattat tagħna tal-Unjoni Ewropea. Issa, l-inizjattivi artiklu 4 fejn qed indaħlu l-element ta' taħriġ u l-fatt li kun jista' insegwu it tagħlim permezz ta' bench learning artiklu 12 l-element iħor għal ħaddiema ta' persuni b'diżabilità artiklu 14 u dawk li huma qiegħda. Apparti minn hekk żidna element illi jsaħħaħ dan il-qafas tal-PES u iħares lejn elementi li huma obbligatorji hawnhekk qed nagħmel referenza għall iżvilupp teknoloġiku u l-bidliet li diġà qed isseħħu fil-post tax-xogħol. Il-koll kemm aħna rridu nindirizzawhom u aħna dejjem ridna li nipproteġu bħala parlament il-ħaddiema minħabba anke l-affarijiet li diġà qed isseħħu bidliet qed isseħħu fuq is-suq tax-xogħol dawn is-servizzi għalhekk PES irridu wieħed jitgħallem mill-ieħor biex ikunu nistgħu eh, inwieġbu għal dawn l-anijiet. Apparti mit-talim u taħriġ reċiproku, għabbażi ta' din dan il-network spi irridu wkoll nagħtu tweġiba tangibbli għal dawn il-problemi li għad fadal fuq is-soq tax xogħol. Ħafna persuni għandhom ħafna qatt anke għad fost iż-żgħażagħ. Id-dalanijiet huma pjuttost limitati. Anke deċiżjoni tal-Kummissjoni hija xierqa f'dak l-għandu x'jaqsam ma' tiġdid ta' seba' snin ta' dan in-netwerk. U nkella forsi nistgħu ndaħħlu alternattiva oħra jiġifieri din dan in-netwerk isir istituzzjoni. B'dawn is-seba' snin qegħdin nagħtu iktar possibilità li jiġu diskussi r-riżultati nevalwawhom u li jkollna anke intervent politiku tal-Parlament Ewropew biex ikunu nistgħu insegu din il-ħidma ta' dan in-netwerk. U għalhekk jiena dan semmejtu fid-dawl ta' żewġ pajjiżi differenti U għalhekk nixtieq li nżommu dan il-punt fil-ħidma tagħna. Issa nistilli li nisma l-opinjonijiet tagħkom u l-emendi tagħkom biex inkunu nistgħu naslu għal xi ħaġa li tassew tagħti eh, valur il xi ħaġa li ntlaqat tajjeb ħafna mill-istati membri kollha eh, u mill-partit interessati kollha involuti. Grazzi tassew, issa ngħaddu għall iskambju ta' opinjonijiet fost ix-shadows Nibdew bl-Onorevoli Skitel, jekk jogħġbok, grazzi tassew, grazzi Sor Pizzarra, Pizzarro, għal-ħidma tiegħek. Dan in netwerk rajna li kien kooperazzjoni eċċellenti bejn l-istati membri u s-servizzi tal-impjegi li nejn fejn jgħinu iċ-ċittadini Ewropej sabiex isibu posta xogħol xiera u diċenti u għalhekk naħseb li dan in-netwerk huwa xempju ta' kif l-Ewropa tista' tagħti valur miżjud l-istati membri f'dak l-għandu x'jaqsam mal-soq tax-xogħol. Din kienet kruċjali sabiex ikun hemm modernizzazzjoni tal PES. Dan in-netwerk anke saħħaħ il-kapaċitajiet ta' dawn is-servizzi l-effettività tagħhom u l-effiċenza tagħhom. Dan anke sar permezz ta' benchmarking u skampju tal-aħjar prassi sabiex eh, nisfruttaw minn riżultati li nkisbu sissa, il-grupp parlamentari tagħna tal-PPE irrid li nkomplu nżidu l-kooperazzjoni. Għad hemm lok għal żvilupp f'dan in-netwerk iżda naħseb illi l-ikbar problema fis-snin li ġejjin se tkun se jkun l-ambjent dejjem jinbidel tal-post tax-xogħol. Din hija xi ħaġa li trid tiġi indirizzata. Is-suq tax-xogħol se jiġi affettwat minħabba d diġitalizzazzjoni u l-globalizzazzjoni anke minħabba l-ħtieġa ta' taħriġ mill ġid tal ħin ġodda. Dawn uħud minn dawn l isfidi diġà semmihom is-Sur Pizzarro Min-naħa tagħna però rridu nisħu Fuq dawn il-punti, jiġifieri l ħtiġa ta' taħriġ vokazzjonali, speċjalment fil-ħtiġijiet tan negozji, digitalizzazzjoni, dak għandu xaqsam mal-provvista u d-domanda fil-swieq tax-xogħol Ewropej u anke nħarsu lejn servizzi oħra ta' l-impjiegi. Naħseb li dan huwa abbozz rapport tajjeb ħafna u lesta li naħdem miegħek sur Pizzarro u anke ma' shadows tal-gruppi l-oħra biex nilħu riżultat pożittiv. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Alieva Veli. Thank you, Ms. President. I speak Bulgarian. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi l-kollegi, grazzi l-sur rapporter, l-sur Pizzarro, tal dan l-abbozz tal-rapport. tal rapport Jiena naqbel mal-kollegi illi dan il-network ser jgħin sabiex nimodernizzaw il-servizzi ta' impjiegi nazzjonali u jgħid mhix isaħħaħ il-qafas ta' governanza ekonomika Ewropea jina nilqa proposta tal-rapporter li niffukaw fuq il-ħtieġa għal kooperazzjoni attiva bejn in-netwerk u msieħba soċjali differenti u anke biex niffokaw fuq l-ħtieġa illi ntejbu ehm, konsulenza fuq il karrieri u nixtieq insemmi wkoll li hemm bżonn insaħħu l kooperazzjoni bejn eh, dawn is-servizzi ta' impjieg pubbliċi u anke fornitura ta' servizzi oħra, servizzi soċjali u dawk ta' impjieg ukoll biex niffaċilitaw eh, biex ngħinu l dawk li qed ifittxu xogħol. Issa l-attivitajiet ta' dan in-netwerk għandhom jitkomplew u il servizzi pubbliċi għandhom jiġu mejjuna sabiex itejbu l-kapaċità u l-effiċjenza tagħhom billi nagħtuhom pjattaforma fejn ikunu jistgħu jqablu r-riżultati tagħhom fuq livell Ewropew jistabilixxu wkoll aħjar prassi, jiżviluppaw anke sistema ta' taħriġ reċiproku u skambju ta' arfin. Naħseb illi il-PES għandu jiġi inkoraġġjat sabiex juża l-lodot offruta mid-digitalizzazzjoni digitizzazzjoni anzi bħal fosthom l-integrazzjoni effettiva ta' database li hija dak li jorbot il dawk li qed ifittxu xogħol ma' dawk li qed ifittxu l-ħaddiema. Hawnhekk għalhekk il-PES għandha tirċievi appoġġ nazzjonali sabiex tiżviluppa l-kapaċità meħtieġa sabiex ikollha staff imħarreġ tajjeb u tagħmir tekniku. Importanti wkoll li ntejbu l miżuri li anzi inkejlu intejbu l miżuri li jkejlu r riżultati tal-programmi ta' ħidma u naraw li huma ta' benefiċċju għal kulħadd u li ma jiskludu lil ħadd. Jiena f'dan ir-rigward però ma nistax nappoġġa il-proposta tar-rapporter f'emenda 14 fejn għandna anke lista ta' gruppi vulnerabbli. Iżda il-żazax ta' minoranzi etniċi qed jitħallew barra anke r-refuġjati. Il-qsim tal-aħjar prassi huwa importanti ħafna sabiex anke insaħħu l mudell soċjali Ewropew, intejbu l istandards tal-ħajja u anke insaħħu l-iżvilupp ekonomiku fl-Unjoni. Dinom xaħ kolleg, ġutjan. L-ewel net irrit nifraħ il-rapporter għax-xogħol illi għamel u nixtieq ukoll nirringrazzjah talli għamel l-isforz li jinkludina mill-bidu net sab referenzi għall-ugwaljanza bejn is-sessi u anki għall-involviment tal-msieħba soċjali tant dispożizzjonijiet li jiena li jistgħu jissaħħu iktar ukoll il-grupp tiegħi jrid ikompli aħda fuq dawn proposti jikkontribwix essenzjalment fuq tliet punti. L-ewwel nett nixtiequ nipproponu li n netwerk ma jkollux limitu ta' żmien sakemm tieħod eh, tittieħed deċiżjoni li twaqfu nisser intervjenu f'kull mument imma aħna ma rridux noħolqu entità oħra permanenti imma sempliċement li jkompli dan l-iskambju ta' prattiki tajbin għaliex dan jkun kontrollat ta' kull ħames snin mill-istanzi Ewropej differenti. Jiġifieri perenità permanenza ta' biex naraw x'qed iġġib din il-kooperazzjoni fis-servizzi pubbliċi tal-impjeg u mbagħad irridu ninsistu wkoll fuq il-kwalità tal-servizzi mogħtija dawk li jitolbu x-xogħol, il-teknoloġija, id-diġitalizzazzjoni għal dawk li m'għandhom xogħol, jekk ikunu żgħażagħ, forsi mhux imħarġa bizzejiet, dawk li l-om qiegħda fit-tul, esklużi mill-suq tax-xogħol, jgħixu fl-esklużjoni soċjali. Aħna nixtiequ illi jisir sforz mod partikolar kwalità ta' servizz għall akkompanjament individwali u taħriġ tal-personal. Is-sitwazzjoni tant huma differenti bejnietom li jrid ikun hemm eh, sforz ta' taħriġ kontinwu sabiex dawn l-aġenti li huma l-ewwel illi eh, eh, wieħed iltaqa' magħhom ehm, illi ikunu verament jistgħu jagħtu l-għajnuna l-iktar adattata l-iktar rilevanti possibbli nixtiequ koll nizguraw li jkun hemm tejjija l-futur għaliex mingħajr l-impjiegi ħodor ma nistgħux nittrasformaw l-ekonomiji tagħna għalhekk hemm bżonn assolut illi norbtu il-servizzi il servizzi tal mal-green mal-patt ekoloġiku l-ġdid. Aħna rridu li din tidħol u timprenja kull uh, aspettu kull livell tal-soċjetà Ewropea. Irridu nakkompanjaw in-nies u eh, hemm bżonn ukoll li n-nies li jtolbu l-impjegi ikunu mħarġa u jkollhom ħilli taħjar. L-Onorevoli Zambelli, jekk jogħġbok. Grazzi President, grazzi kollegi. Rajt il-proposta tal-Kummissjoni u qed insibni naqbel dwar il-tisħiħ tal-impjegi f'dan il-kuntest. Naħseb li kellna esperjenza pożittiva ħafna u rridu nkomplu nimplementaw dawn l-istrumenti. Sinjura Zambilli, tista' titkellem iktar bil-mod jekk jogħġbok għandna messaġġ mill-interpreti xorta naħseb illi il-ħidma <laughs> li jaffadlilna x'namlu hija ħafna li tkun hemm riforma sħiħa eh, fis-servizzi għall-impjieg li bħalissa tfilatari tal-inqas ma jagħtu l-ebda appoġġ. Irridu insaħħu id-digitalizzazzjoni tal-uffiċċji u aġevolazzjoni tal biex nifaċilitaw id-domanda skont il-provvista Anke il-Fond Soċjali Ewropew rridu naraw x'se jkunu r-riżorsi li ser joffri. Din hija opinjoni li tista' twassal għal skambju tal-aħjar prassi fost iċ-ċentri differenti tal-Istati Membri sabiex dawk li sejrin tajjeb jistgħu jgħinu lil min mhux ser daqshekk tajjeb. Naħseb li dawn il-bidliet jistgħu jimxu f'din id-direzzjoni u nittamaw li jagħtu kontribut għall ħidma ta' dan ir-rapporter ta' din il- kummissjoni ta' dan il-kumitat. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Xidlo minn flok is-Sinjura Xidlo se titkellem il-kollega. E, dziękuję bardzo. Is-Sinjura Rafalska. E, państwo w imieniu grupy. Grazie tassew, Signora President. Signori, fisem li CR jena nishtiq najt illi aħna nappoġġjaw il-kooperazzjoni formali bejn dan in netwerk ta' servizzi ta' impjiegi pubbliċi f'stati membri differenti. U għandna dan in netwerk li juri li hemm ċertu flessibilità bejn l-istati membri differenti. U nistgħu nitalmu minn xulxin pal riżultat ta' dan. Bħal kelliema ta' qabli, naħseb illi kun aħjar jekk nestendu dan sal-tmim eh, l-2027. Karatteristika partikolari ta' dan in-netwerk hija ż-żieda ta' l-effiċjenza li ġib magħha din is-sistema irridu wkoll insaħħu l-lodot li għandna disponibbli. Li jkollna eh, auto-evalwazzjoni regolari u li issir ukoll evalwazzjoni tal-ħiliet u tal-kompetenzi. U anke il-database ta' min iħaddem u naraw li dan jaħdem kollu kif suppost u nħossu illi din tkun għodda tajba ħafna biex nejnu il-dawn il-servizzi u nixtieq nisħaq għalhekk li din l-inizjattiva ta' netwerk li ħares lejn eh, dawn il-servizzi li tkun jista' jagħti kontribut. Aħna se nkunu qegħdin inresqu l-emendi bosta proposti li diġa' saru iżda aħna kontra t tfassil li jgħid li rridu naħdmu flimkien ma' pajjiżi terzi. Din tista' tkun waħda ta' suċċess iżda tittieħed mill-istat individwali jiddeċidu huma jekk jridux jikkoperaw jew le mal-PS ma' dawn is-servizzi f'pajjiżi terzi. Aħna lek ma ħossux li din hija xi ħaġa li għandha tiġi solvuta permezz ta' qatt leġislattiv. Kif semmejt, irridu naraw li aħna nnesqu l-emendi tagħna kif xiera. Grazzi tassew issa il-shadow tal-gwe mhux jagħtawnek għaliex ma jaflaħx. Issa, l-emendi jistgħu jitresqu sa 30 ta' jannar u l-votazzjoni fil kumitat se tkun 26 ta' Marzu. Is-sur rapporter tixtieq iżżid xi ħaġa Iva, xi kummenti fuq dak li diġà ntqal. Grazzi tal-proposti u l-ideat tagħkom. Naħseb li dan huwa dibattitu ferm interessanti. M'għandniex ngħidu illi dan il- għafas dan in-netwerk se jibdel is-servizzi f'kull pajjiż, din hija xi ħaġa li kull pajjiż irid jagħmel hu stess maħna qed noħolqu l-ebda forma ta' koordinazzjoni jew xi forma ta' servizzi obbligati din li tkun xi ħaġa li jridu jiddeċidu għal-gvernijiet ta' kull pajjiż. Qegħdin noħolqu strument li jaċċellera l bidla li rajna li kien strument tajjeb ħafna fi żmien sitt snin rajna li ħadem għaliex in-nies qed jitalmu minn xulxin esperjenzi pożittivi u negattivi. Tkallimt ma' ħafna persuni li jaħdmu fiħdan dan il-network madwar l-Ewropa u ma' kontenti bil-ħidma li saret fiħdan dan il-network għaliex għandhom l-opportunità li jwieġbu aħjar għal ċertu problemi, per eżempju, ta' migrazzjoni li semmew anke uħut mill-membri tagħna. Ovvjament hekk is-servizzi talmu minn xulxin biex jiraw kif jaħdmu ma' kulturi differenti u kwistjonijiet differenti. Naħseb li għandna possibilità li nwasslu għal aktar bidliet f'dan il-proposti ser nistenna biex nara l-emendi tagħkom biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa aħjar. Issa, il-kwistjoni ta' tiġdid għal seba' snin. Jekk għandniex nagħmluha għal seba' snin jew noħolqux sistema permanenti Naħseb li fil-perspettiva tal-Parlament aħjar inġeddu għal seba snin għaliex bekk nkunu aktar nistgħu nipparteċipaw aħna f'dan id-dibattitu. U għal dawn il-persuni li jaħdmu f'dawn is-servizzi jħossuhom komdi għaliex il-Parlament Ewropew jagħtihom iktar vuċi u viżibilità. Forsi fuq dan nistgħu nitkellmu iktar fid-dettall. Hija xi ħaġa illi forsi għandna niddiskutu bejnietna wkoll. Tajjeb, issa ngħaddu għall preżentazzjoni tal-Kummissjoni fuq tliet atti delegati. Nixtieq nirringrazzja lis sur Mercy li ġie mill-Lussemburgu biex jiltaqa' magħna llum u jiddiskuti das-suġġett Naħseb li din l-istatistika f'waqta hija kruċjali għal politika tkun responsabbli bbażata fuq l-evidenza u dan japplika b'mod partikolari għall politika soċjali biex niġġieldu l faqar u biex anke nindirizzaw il-fondi Ewropej nidentifikaw id-djufijiet tal-politika tagħna u naraw kif nistgħu ntejbuhom. Ovvjament neħtieġu id-dejta għal dan kollu. U għalhekk nixtieq Natik il-mikrofonu sur eh, Mercy sabiex inkunu nistgħu niddiskutu l-proposta dwar delegati fil-programm fuq l-atti delegati dwar il-Multi Annual Rolling Program. Il-atti delegati fuq il-numru u it titli tal- ehm, tat-taq tal-istħarriġ dwar il-forzi fil-ħaddiema u dak fir-rigward ta' stħarriġ dwar id-dħul u kundizzjonijiet tal-ħajja. Grazzi tassew, grazzi tal tatuna l-opportunità li nippreżentawlkom il-ħidma li saret sissa fuq din il-kwistjoni u nixtieq nirringrazzja lill parlament u lir rapporter u lix shadow rapporter li ħadem mat-tim tiegħu biex ikun jista' jikseb deċiżjoni fuq dan il- dan il-fajl f'Ottubru ta' din is-sena. Grazzi tassew. Jekk tippermettuli se nagħmel introduzzjoni qasira fuq it-tlet atti delegati. U raġuni raġuni tal-fejn jinsabu hemmhekk huma simili. Ir-regolament prinċipali li aħna konna nsejħulu i IESS, jiġifieri statistiċi soċjali għall-Ewropa integrata, statistiċi integrati għall ewropa Soċjali, dawn ġew adottati f'Ottubru tal-2019 mill-Parlament u mill-Kunsill u dan ir-regolament jirrigwarda statistika importanti fil-qasam soċjali. Dan ir-regolament ikopri elementi essenzjali illi narawhom fil-gazzetti ta' kuljum fuq eh, l-impjiegi, il-faqar, is-saħħa. Livell ta' edukazzjoni li huwa anke kruċjali għal din l-istatistika. Il-karatteristika ta' dan ir-regolament hija li l-informazzjoni tinġabar mingħand l-individwi mingħand id-djar mhix hemm informazzjoni amministrattiva, hija informazzjoni mingħand dawn l-individwi. Toffri wkoll qafas iktar eh, konċis għal seba starriċ indipendenti li huma l-LFS dak fuq il-ħaddiema, l-SILC, dak dal-konsum, il-Household Budget Survey, l HIS dwar is-saħħa, dak dwar l-edukazzjoni, dak dwar l-użu tal-ICT mid-djar u t tus Dawn kollha qegħdin jiġu koperti minn dan ir-regolament. Għalfejn allura bħala Kummissjoni ressaqna dan ir-regolament il-ġdid. Tajjeb illi infakru illi dan is-survey li qed nitkellmu dwaru dawn l-istħarriġ differenti kollha ġew żviluppati ma' żmien fid-disajnijiet ġifiri kienu xirqa għal ħtiġijiet ta' dak iż-żmien. Imma dawn setaw biss jirreaġixxu skont kienu limitati għal dak li għal kif kienu faslin. Fe anke fil-kontest tas semestru Ewropew, u l-informazzjoni soċjali il-Pilastru Ewropew għal drittijiet soċjali, l-scoreboard ta' dan il-pilastru huwa 80 sa 90 fil-mija ta' data li ħarġet minn dan l-istħarriċ u il-prioritajiet politiċi ġodda tal-Kommissjoni, ġifiri ekonomija li taħdem għal nies se tkun meħtieġa għalek din l-informazzjoni. Eh, L-SDGs li għandhom ukoll rwol importanti ħafna fl-aspett eh, soċjali u bosta scoreboards tal-Kummissjoni. Dan il-qafas għandu lan li jintegra l-ġbir tad-data eh, skont il-ħtiġijiet politiċi u anke għal raġunijiet tekniċi li minix ser noqgħod nidħol fihom. Il-disintegrazzjoni twassal biex ikun hemm effett fil-ġbir kollu tad-dejta. Aħna m'għadniex limitati għal perspettiva għal kull kategorija, iżda jista' jkollna perspettiva aktar wiesa fl differenti dan ukoll itejjeb l-ammont ta' ħin meħtieġ u anke jaslu fil-waqt se jitejjeb ukoll kemm ikunu nistgħu nagħmlu paragun u anke se jżid eventwalment l-ammont ta' suġġetti li jaqgħu ta' din l-istatistika soċjali u anka fassal niħtal mod li rridu, insomma, f'mod rridu nibqaw flessibli fil-futur u nkunu nistgħu nadattaw rwieħna anke għal kriterji politiċi kriterji politiċi futuri u anke impoġġu l pace fuq il-parteċipant. Għaliex il-problema hija ir-rata ta' parteċipazzjoni. Hawnhekk għandi lista alfabetika, nagħtikom idea tal eh, suġġetti li huma koperti minn din il-leġislazzjoni, mhux ħanaqrawhom kollha, imma nixtieq nixtieq nagħmel żewġ kummenti. L-ewwel nett. Hemm numru ta' kwistjonijiet illi eh, kwistjonijiet ġodda li qed nindirizzaw f'dan ir-regolament. L-aspett ta' disabilità qiegħed fis-surveys kollha u f'kull data li ġbarna biex bekk nieħdu idea aħjar. Eżempju ieħor huwa li ħajkonna iżjed tarfin dwar l-immigranti u dwar l-isfond tagħhom fosthom anke migranti tat-tieni ġenerazzjoni. Ħaġa oħra ġdida hija illi ser niġbru data dwar min huwa marit l-anzjani u l-ħtiġijiet li għandhom dwar eh, il-min għandu diffikultajiet bil-housing, dwar eh, persuni li mandu bsaw fuq rasom, dwar eh, kif ċertu svantaġġi u vantaġġi jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra, dwar ċertu nuqqasijiet materjali. li aħna ħaniġbruhom flimkien dwar l-irtirar dwar il-kwalità ta' xin dwar il rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja dwar l-użu ta' servizzi, fostom servizzi tal-kura u servizzi għal għajxin indipendenti, ecc. Ġifri hemm numru ta' kwistjonijiet f'dan ir-regolamenti li huma pjuttost ġodda. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa illi dak li huwa sabiħ dwar din il-data hija li nistgħu inqablu dimensjoni moħra ġifiri, meta nitkellmu fuq id-disabilità, mm, nistgħu eh, nitkellmu wkoll fuq eh, eh, il-persuni disabli fuq is-suq tax-xogħol jekk dawn jiġu trattati bħal persuni oħra jew le. Nistgħu nqablu d disabilità mal-dominju tal-edukazzjoni, mad-dominju tad-dħul. Jew inkella ma' kwalunkwe qasam ieħor. L-istess għal-migranti. L-integrazzjoni tal-migranti, eh, l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, statistika wkoll dwar l-istess tagħhom, l-età tagħhom biex naraw jekk forsi nistawx nisiltu informazzjoni oġġettiva dwar il-mod kif jiġu diskriminati. Mela, dik kienet il-parti prinċipali tal-prezentazzjoni tiegħi, issa ħan nitkellem fuq din il-piramidi fejn ippruvajna nagħmlu distinzjoni bejn dak li rridu niġbru u kif għandna niġbruh. Dak li rridu niġbru huwa definit fir-regolament innifsu u anka flatti delegati. Fil-fatt ħanaraw il- l-pjanar u l-numri u t-titli tal variabli tal-waqt. Imbagħad il-kif għandu x'jaqsam iżjed ma' latti tekniċi, ma' latti ta' implementazzjoni illi għadhom għaddejjin. Mela għawek qed nitkellmu fuq it-tieni livell, jiġifieri li pjanar innu u numru u titli ta' variabli. Għawek għoddimna għanna tletta t-delegati kifet Weħed huwa fuq il-pjanar, li huwa fuq il-numru eh, u titli tal-varjabli tal- fil-qasam ta' suq tax xogħol u liħor huwa n-numru titli ta' varjabli għal dominju ta' tħul u l kondizjonijiet ta' ixin. Imbagħad mod parallel għandna ħames atti ta' implementazzjoni tekniċi li ġew adattati skont artiklu 7 tar regolament da għandhom xas ma' rapporti ta' kwalità, elementi tekniċi eh, l-istħarriġ dwar il-ħaddiema, dettalji dwar il qatt u dettalji oħra dwar il-kondizjonijiet tal-xin. Issa l-għad delegat fuq il-Multi-Annual Rolling Planning. Dan huwa bbażat fuq artiklu 4 tal-regolament AFAS l-għanijiet huwa huma illi eh, nippjanaw ċertu flessibilta eh, dawn id-dominji għal 8 snin li ġejjin grazzi għal ġbir ta' data. Għaniħor huwa illi nirranġaw għal darboħra bċertu flessibilta il-ġbir ta' data li ma jsirx kull sena. U anka il-modules illi ħajġu implementati għall ġbir ta' data illi mumiex għabbażi ta' kull sena. Dan mod partikolari għall LFS kif ukoll għad-dominju tal-dħul u l-kondizzjonijiet ta' ixin. Ħadna approċċ modulari għal dawn iż-żewġ eh, studji anka biex jirnexxina nkopru iżjed domini għaliex eh, mhux il-mistoqsijiet kollha eh, jitpoġġew kull sena. U biex bekk inħallu iżjed spazju wkoll għal kriterji oħra minna bdejna nħadmu sistema ta' rotazzjoni ta' dawn il-modules. Dan għandu jipermettilna wkoll biex lill utenti nkunu nistgħu nagħtuhom stampa ġenerali ta' dak li jistgħu jistennew u meta. Ġifieri liema informazzjoni statistika għandhom eh, jistennew li tinġabar u meta. U dan għandi permetti wkoll il-produtturi fostom il-Eurostat biex jantiċipaw daqsxejn l-ammont ta', ta data li ħajkollhom jiġbru. Meta semmu flessibilità, tajja billi nisħaq fuq il-fatt illi dan ir-regolament jippermettilna nirrevedu l-pjanar multi annwali regolarment biex bekk nirriflettu il-bidliet fil-prioritajiet jew inkella il-suġġett ta' dok li e, ikunu talbu l-utenti. Biex bekk ikunu nistgħu naddattaw ftit kliem. It-tieni għad delegat huwa dwar in-numru u titli ta' varjabbli għad-dominju tal għal labor force. Dan huwa bbażat fuq artiklu 6 ta' regolamenti yes. Issa peress li aħna konna fusin bizmin, id iddeċidejna li f'din il-fażi permezz ta' dan l-att delegat inkopru biss il-dominji tal-qalba tal-LFS u dawk li ser jiġu implementati sal-2021 ġviri dawk dwar il-migranti. Dawn ftit ftit ser jiġu komplementati boħrajn biex bekk konna set sħiħ ta' data. Fl-2022 per eżempju, edin nikkalkulaw illi eh, niprezentaw l-att delegat fuq il-ħiliet tax xogħol. Umbat fl-2000 u 20 sal-aħħar ta' din is-sena qed nippjanaw ukoll li konna l-modjul dwar il-job skills u sal-2023 dik tal-pensjonijiet u l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Concerning the delegated act, the third delegated act. It-tielet għat delegat huwa dwar in-numru t-titli ta' variabli fuq id-dħul u il-kondizjonijiet tajxin li nsejħulhom SILC. Hawnhekk għal darboħra qed nippjanaw li jkun hemm implementazzjoni gradwali. Dan li għandkom qudiemkom huwa il-dominju prinċipali li ħajġi implementat eh, u anka il-moduli relatati li ħajkunu implementati sal-2021. Għawek kan fuq it-tfal, is-saħħa tagħhom, in-nuqqasijiet tagħhom u f'liema sitwazzjonijiet qegħdin Eh, fil-familji kim sejħa mħalta. Dan l-att delegat ser jiġi komplimentat sal-aħħar ta' din is-sena permezz tal-atti delegati li jkopru s-sena 2022. Daw tal-aħħar ħajkunu fuq is-saħħa ġenerali, il-kwalità ta' u l-parteċipazzjoni soċjali. Barra minn hekk din is-sena se tiġi fuq kol żewġ atti delegati oħra. Waħda hija dwar l-edukazzjoni, dwar l-edukazzjoni matul il-ħajja, tali matul il-ħajja, fil-fatt ħana li servej li kopri l-2022 u ieħor li ħajkun dwar l-użu tal-ICT fid-djar. Dak ħajġi implementat fl-2021. Dan il-regolament għandu jaslilkom sa ġunju ta' din is-sena. Mela dik kienet l-introduzzjoni tiegħi fil-qosor, grazzi tal-attenzjoni. Now any question? Grazzi ħafna hemm mistoqsijiet jew kummenti li jixtiequ jagħmlu l-membri Is-Sur Angela Kjoġbok. Yes, thank you very much, uh, Mr. Merci, for your uh, presentation. Grazzi ħafna. Grazzi tal-informazzjoni li tajtna anka fuq il-disabilta, informazzjoni li nġabret fil-istħarriġ dwar il-labor force. Naħseb li din hija importanti ħafna li tippermettilna nidentifikaw dawk l-ostakli u diskriminazzjoni illi iħabtu wiċċhom mm, miegħu il-persuni li għandhom disabilta. Infakkar ukoll illi matul negozjati il-Parlament irnexxilu jikseb illi eh, ikun hemm dejta fuq id-diżabilità f'kull stħarriġ Din ħaġa pożittiva ħafna għaliex fl-2017 meta n-Nazzjonijiet Uniti evalwat kif l-Unjoni Ewropea ta' timplementa l-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti dwar il-persuni b'Diżabilità kienet ikkritikatna għaliex ehm, ma nsegwux biżejjed is-sitwazzjoni ta' persuni li għandhom b'diżabilità. U għalhekk ħaġa tajba li issa dan ġie introdott. U nixtieq nagħmel suġġeriment tekniku żgħir lil Eurostat, nixtieq li twassilhom il-messaġġ. Forsi fil-futur nistaw ninkludu il-minimum health module. Illi da illi jinkludi tlet variabli. Jina smajt illi il-jura stat uh, eh, bi implementa zewġ variabli biss jina nishtiq li implementaw it-tlet it tal-juma. Kommenti ġenerali, huwa dwar l-istatistika fuq l-ekim sejħa platform workers. Kif taf il-President von der Leyen u l-Kommissarju Schmidt jixtiequ jindirizzaw din il-problema bil-platform workers. U naħseb illi huwa importanti ħafna l kulħadd illi ikkonna l-istatistika li għandna bżonn kemm jista' jkun malajr. Illum qabel għada mhux xi sentejn oħra li dan huwa suġġett illi nixtiequ nindirizzaw mill-iżjed fis. Bekk il-mistoqsija tiegħi hija jekk eh, kontu xed tippjanaw illi tatuna żjed data fuq il-platform workers. Grazzi. No, uh... Għaw nizziet mistaqsijiet? Mela, għanżit ftit kommenti jena. Iva smajna informazzjoni verament interessanti fuq il-ġbita data. Dawn għandhom xaqsmu ħafna mal-prioritajiet tagħna u mal-isfidi kollha li għandna bħalissa fejn jidħol il-qasam tal-impjiegi u l-politika soċjali. Jiena nilqa l-fatt li il-regolament qed iwitt triq biex jiġu żviluppati metodoloġiji ġodda li jindirizzaw eh, gruppi partikolari fiħdan il-popolazzjoni, speċjalment li żjed gruppi vulnerabbli. Tajjeb illi qed hemm statistika fuq livell territorjali disponibbli u tajb li din qed tiġi prodotta b'mod eh, responsabbli u kost effettiv ukoll biex bekk nkunu nistgħu nidentifikaw aħjar x'inhuwa li għandu li żjed bżonn attenzjoni minn għandna u aħna imbagħad inkunu nistgħu nallokaw il-fondi b'mod iżjed effettiv ukoll. Apparti minn hekk nilqa' l-fatt li ser tiġbru qed intiġbru data midjar mux isserħu biss fuq l-istatistika li jatukom il-gvernijiet tal-istati membri, għalix ma nimmaġinax li l-istatistika mill-gvernijiet dejjem tkun daqshekk affidabli. Barra minn hekk fil-qatt delegat dwar ir-rolling program innotajt illi il-modell ad hoc għall-2026 is-suġġett ta' dak li stariċ għad irid jiġi identifikat. U aħna e, jista' jkun li ħannes u kandidat għal dak il-modjul ukoll. Fuq il-kondizjonijiet tax-xogħol, il-drittijiet tal-ħaddiema, id-drittijiet tal-platform workers u sviluppi ġodda fuq l-aspet digitali, dawna u koll u moqsma importanti ħafna u tajjeb il-li konna dejta dwarhom għall iskopijiet e, politiki tagħna. Naddi l-kelma l-ura l-Sur Marsi. Grazzi ħafna. Iva, grazzi tal-li semmejt il-dimensjoni oriġinali Nats 2. Veru li jemmek għamilna progress kbir, specialment f'dak li għadħul u l-kondizjoni tajxin, issa et eh, inkopru il-diversità territorjali ħafna ħjar u naħseb illi se nkunu nistgħu nipprovdu issa informazzjoni li tirrifletti aħjar is-sitwazzjoni reali taċ-ċittadini. Grazzi anka tal-fiduċa illi urejt fina ftik li hija dejta li qed nipproduċu aħna. Aħna nippruvaw anzi mhux nippruvaw skont il-liġi rridu dejjem naħdmu b'mod indipendenti. U namlu kull sforz aħna biex l-informazzjoni niprovdu tkun tirrifletti r-realtà. Dwar il-disabilità, Iva, dan huwa suċċess kbir u naħseb li l-mert huwa tal-Parlament. Suċċess kbir li il-kriterju ta' disabilità ġie introdott fil-Labor Force Survey. Naħseb li dan kien avvanz kbir biex ikonna deskrizzjoni iżjed tajba, iżjed preċiża tas sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità. U mhux biss ħajkonna iżjed informazzjoni fuq il-persuni b'diżabilità, imma ħajkonna iżjed informazzjoni fuq id-dimensjonijiet l-oħra kollha. L-edukazzjoni, is-saħħa, kondizzjonijiet tajxin, it-tħul, ecc. Bekkem tina il-rabta bejn il-kwantità ta' informazzjoni li nistaw niġbru minnaħa l-waħda u r-rekwiżiti illi hemm fuqna. Għalissa introduċejna żewġ varjabbli minn tlieta fil-modjul tas-saħħa ħanaraw kif immorru Il, dan il-minimum health module li naħseb hemm raġunijiet tajbin għalfejn għandna nżommuh eh, sħiħ m'għandniex nifirduh għaliex huwa eh, importanti ferm. Dwar il-platform workers, Iva, dan u koll għandu ċertu rilevanza lina. Il-problema hija li l-ewwel irridu nagħmlu l-istudji dwar il-vijabilità mm, għaliex għatem ċertu diffikultajiet biex nibentifikaw xinu l-platform work, il-xol li jisir fuq il-pjattaformi, minn huma l-ħaddiema li qed fuq dawn il-pjattaformi. U għalhekk li ħanamlu għal issawa li ħanafsu fuq il-studju ta' viabilta li għandu jisir fl-2022 biex bekk niġbru l-ewwel set ta' data. U dak kun jaqab barra minn eh, eh, din il-leġislazzjoni, però naħseb illi eh, ma' ħafna pajjiżi li jaqblu li għandna bżonn iżjed informazzjoni dwar l-ekonomija ta' pjattaforma. Iġifiri qed naħdmu fuq ukoll u qed jitħejjew ukoll studi oħra ta' vijabilta'. Tajjeb li tkunu tafu li ħajkun hemm konferenza statistika organizzata mill Eurostat fuq dan is-suġġett biex eh, e, nistinku biex nifmu ftit aħjar is-sitwazzjoni u intom naturalment kollha mistiedna din il-konferenza. I think that's I think we have another question. Naħseb li għandna mistoqsija oħra mis-Sinjura Rafalska.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 atti delegati fejn għandek l-esperti nazzjonali li huma responsabbli għall-istatistika nazzjonali. Bekk il-mistoqsija tiegħi hija intom ħadtu xi passi speċifiċi qed nitkellmu pereżempju fuq suġġetti bħal migrazzjoni jew il-persuni b'diżabilità U fuq dawn is-suġġetti ġodda, kultant diffiċli li inti tikseb id-data. Per eżempju, inti li fil-każ tal-nies li m'għandhom saqa' fuq rashom diffiċli ħafna tikseb l-istatistika dwarhom. Biex nagħtik eżempju, fil-Polonja kull fil-Polonja noddu kemm hemm nies jgħixu barra kull sentejn u għandna informazzjoni pjuttost preċiża dwarhom. U bekk il-mistoqsija tiegħi hija kif tridu Eh, kif tixtiequ tiġbru din id-data. U hemm oqsma oħra wkoll li huma xi ftit eh, problematiċi, pereżempju servizzi ta' kura illi nataw fiħdan il-familji stess. U li iżjed jekk ikollok ukoll forsi eh, l-aspett ta' migrazzjoni marbut ma' dik il-familja. U għalhekk forsi ta' minn naħsbu ftit. Għaliex illum il-ġurnata fejn pratikament kollox huwa digitalizzat u xatir xinna nilħu l-miri tagħna eh, qabel għax jiena l-impressjoni tiegħi hija li l-istatistika qed taslinna iżjed tard flok iżjed kmieni. Thank you. <clears throat> Thank you for this question. Grazzi ħafna. dwar is-servizzi ta' kura li jingħataw fih dan il-familja, pereżempju żgħażagħ li jieħdu ħsieb eh, nanniet jew inkella nanniet li jieħdu ħsieb it-tfal. Għanna eh, ċertu modules ad hoc li huma dwar il-kura tat-tfal u l-kura tal-anzjani. Iva veru illi dan huwa fenomenu li huwa iżjed preżenti f'ċertu pajjiżi milli f'oħrajn, pereżempju fil-Polonja. Dan huwa fenomenu illi mhuwiex istituzzjonalizzat, eh, mhux mhuwiex istituzzjonalizzat fil-pajjiżi kollha almenu. menu Dwar il-mistoqsija l-oħra li għamiltli, aħna ġeneralment fil-qasam tal-istatistika li namlu huwa illi wara l-proposta tal-Kummissjoni eh, u l-ftejm li tlaħaq mal kunsill u mal-Parlament, imbagħad l-istati membri iridu iħejju il-ġbir eh, tad-dejta u aħna ngħinuhom eh, f'dik il-fażi, però mbagħad iridu jkunu huma li jgħaddu d-dejta lilna. dwar il-persuni li qed jgħixu barra. Iva dik hija problema reali. Nafu li qed u aħna permezz ta' dawn l-istrumenti li għandna lissa ippruvajna nibdew insibu soluzzjoni. Ippruvajna nibdew insaqsu ċertu mistoqsijiet ġeneralment il-persuni li ma jkollhomx saqan fuq ras, saqaf fuq rashom ma nintervistawhomx għaliex diffiċli li inti tikkuntattjhom u għalhekk iridu naħsbu f'xi tip ta' studji ieħor biex studji oħra biex eh, nidħlu f'kuntatt magħhom. Naf li f'ċertu pajjiżi jeżistu inventarji u nkella ċensiment ta' eh, persuni li jkunu f'dik is-sitwazzjoni. Però li nista' ngħid huwa illi f'dak il-każ ħajkonna bżonn nużaw metodi differenti, mhux sempliċement nagħmlu stħarriġ, sar ikun hemm bżonn naħdmu ma' assoċjazzjonijiet, ehm, għadit tal-karità biex l-ewwel qed ikollna lista ta' persuni illi m'għandhomx saqaf fuq rashom. U minn naħa l-oħra biex noqogħdu attenti illi l-lista ma tkunx tinkludi biss dawk illi qed jgħixu barra fit-triq għaliex hemm ħafna persuni illi m'għandhomx fejn joqogħdu eh, m'għandhomx proprjetà tagħhom, però temporanjament eh, isibu kien mal-familja jew ma' ħbieb jew inkella f'istituzzjonijiet oħra u dawk huma persuni illi wkoll irridu eh, niġbru informazzjoni dwarhom fil-istariġ tagħna u għalhekk ħajkonna bżonn metodi differenti. Però iva għandek raġun huwa suġġett importanti u permessa dan ir-regolament ħan nippruvaw nagħtu dwarom dwarhom ukoll. Dwar id-diġitalizzazzjoni, Ippruvajna inqasru il kemm indumu biex nipproċessaw il-data qed nittamaw illi eh, nirnexxinna nirbħu imqar sena eh, fid-dejta dwar it-tħul u l-kondizzjonijiet tajxin. Ġifiri, id-dejta ħatibda taslilkom sena iżjed kmin mill-li kienet tasal fil-modi grazzi għal dan ir-regolament il-ġdid u aħna nħedġu lill istati membri li jiġbru d-dejta biex jużaw it-teknoloġija u t-tekniċi li hemm disponibbli issa. Aħna għamilna studji ta' viabilità F'żewġ każijiet partikolari ehm, fl-istatistika dwar il-konsum u dwar l-użu mill-ħin. Ġifiri aħna eh, nħedġu lill istati membri biex jużaw it-teknoloġija biex ikunu jafu aħjar kif in-nies se tqattaw bħinhom pereżempju għalkemm iridu dejjem jirrispettaw l-anonimità biex inkunu nafu dwar xinu ma jixtru u ċetra biex inkunu nistgħu nħaffu iktar. Imma aħna rridu nieħdu ħsieb il-GDPR u l-protezzjoni tal-anonimità tagħhom f'dak il-kuntest. Naħseb li jiena nista' nieqaf hawnhekk. U eh, anke min-naħa tagħna naħseb dak kollox tajt il-President, grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni, grazzi tal-li weġib tal-mistoqsijiet kollha li għamilnilek. Nittama li nerġaw niltaqgħu. Għalek eh, aħna ħadna gost li l-tajna mija, grazzi. Grazzi lilkom, eżis kollegi, niltaqgħu għada fil-ħodu fid-disa. Saħħa.